Tajjeb li nirringrazzjaw lill kummissjoni talli indirizza din il-kwistjoni ta' tkabbir fuq livell da' sekwisa u nemmen li l-passi li jmiss li għandhom jittieħdu għalkunu importanti ħafna. Grazzi ħafna relatur tal-rapport tiegħek u tax-xogħol li għamilt. It-kabbiru xi ħaġa importanti ħafna u li kikom ma kienx hemm tkabbir fl-2004 Jiena, mumkin kolla qas bis u biex immexxi din il-laqa. Naħseb illi kolla kemm aħna lek pozittivi fil-fatt li nilqaw stat membru ġdid malajr kemm jista' jkun. L-istqarrija tal-Kummissarju ġbitni għaliex xemma il-Premju Nobel fit-tema li għanna l-lum u nemmen li għalek il-paċi, il-rekonċiljazzjoni hija importanti ħafna punt ċentrali għall-Unjoni Ewropea. Mela, issa laqna dibattitu u l-votazzjoni ħasseħ għada fl-offsinar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Rappresentantoli tal-Unjoni dwar is-sitwazzjoni f'Gaza. Nixtieq għalhekk niġbet l-attenzjoni illi wara dan id-dibattitu mhux se jkun hemm l-ebda KHDI. Komissjoni jekk jogħġbok. Uh, yes, uh, Uh, and excuse me, but uh, in my papers the... Iva, skużani, għax uh, il-komissarju sema fil-verità mux il-komissarju jimissu. Honorable members, we are now... Il, anzi, il-reprezentant tal-konsil, il-signora Koza Kumar Kulis. Iħna bħalissa għalli fi 11 jum tal-bombardamenti um, fil-Gaza. Um, u nasib li intom qed tissegwa bil raqlas kma tinsegwin u jiena nittama bħalma t-tama intom il-kol illi ħajkun hemm waqfin ta' ġlid. Iżda sfortunatament ta' tamiet tagħna kienu bikrija wisq. Waqt li nifhem illi kien hemm fil fat eh, negozjati intensivi fuq il-waqfin tal-ġlied illi għandu kellu jidħol fis-seħ bil-nofs il-lejl il li għadda ħin lokali it-ħabbir ta' dan ta' din dan il-ftejn ta' paċi eh, ta' waqfin tal-ġlied eh, ma sarx. U essenzjali dan negozjati jirnexxu. Il-kussidu sekurtà ta' ġisma' ta' għaw il- lejli għadda u dawn ħajr kompli taqaw, ħajr bqaw diskutu kan hemm bżonn. Jiena kont qed rapporti ta' attak terrorista fil tal-linja f'Tel Aviv. Dawn offert li aħna għandna nikkondannaw l-iktar mod ibes. Aħna jiena nawgura fejqan mill fejqan mill-aktar fisi dawk il-midruba. Aħna rridu nabatu kundanna qawwija inekwivokabbli ta' kull tip ta' attakki ehm, ikun xikun il-lan tijaw u aħna nitolbu li intemmu il-ġlida eh, il-kontinuazzjoni ta' terrorizmu. Aħna nisqu it-talba tagħna għal għal-waqfin ta' ostaritajiet. Palissa għanna bżon waqfin ta' ġliet, imma dan għandu jkun biss um, pass li jisir qabel ma jisir eh, waqfin ta' ġliet permanenti. Palissa rappresentanti tagħna ma f'kuntatt mir-qrib ma ġenti eh, u rappresentanti kollha, is Ashton kienet edha mod partikolari tipprova eh, tappella l-Eġittu, l-Izrael, l-Stati Uniti, il-ġisma u dal awtoritajiet palestinjani u l-Garbija. U i kienet qed tmexxi, kienet co president tal-laqa eh, f'Kajro, f'Kajr, fejn kien setet iddaħħal żewġ atturi ewlenin il-President Eġizzjan Morsi kif ukoll is-Segretarjat Ġenerali eh, tal-Legarbija għal-arbi u da jizammet kontatti kostanti tul dawn id-dibattiti u negozjati. Kif qed taraw f'nar 19 ta' Novembru il-Konsil tal-Affarijiet Barranin dan ġusma u deċidew fuq l-sforzi um, eh, li għandhom u l-kriterji li għandhom jisawru waqfin tal-ġiliet. Kien hemm talba għal dan il-waqfin tal-ġlied u waqfin tal-violenza, attakki violenti kontra il-ċittadini u e, e, insomma daw kol e, maqdru l-attakki bombi li Hamas u gruppi oħrajn armati f'Gaza jridu u waqfu mill-aktar fis aħna napoġaw il-kull min qed jħeġġeġ iż-żewġ partijiet illi jipproteġu il-ċittadini tagħhom għax din hija l-iktar ħaġa importanti sigurta tagħhom hija ħaġa importanti. Il-blokkej ta' Gaza dwar blokkej ta' Gaza naħsbu li dan negozjati jirrifletti il-pożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea sodi ċari qawwin f'dan ir-rigward u juri li aħna ah, ma' qodin fl fil-kriżi attwali, situazzjoni fi Gaza tefet leġidtu il-qalba tal-isforzi biex jipprova twassal għal-kriżi, l-Unjoni Ewropea fejn tal-kriżi. Eh, aħna tlabna illi kunem waqfin ta' ġlied mill-aktar fis kien ħedġiġa wkoll il segretar Ġenerali tal-Konsil ta' Ġus biex ikkumpli fis sforzi tiegħu biex ifittex il-paċi. Aħna ħan nagħmlu kull ma nistgħu lest li nagħmlu kull ma nistgħu illi miżewġ naħat naraw illi jkun hemm it-twettiq ta' dan il-waqfin minn ġlied immedjat. Membri minn onorevoli dan il-waqfin minn ġlied huwa f'interessi ta' kulħadd, mhux biss għal ċittadini għal poplu illi diġà ktaħadaqa eh, eh, eh, ta' ħarta imma Imħabba kur trauma psikoloġika u mhux biss fiżika, in-naqis il-telf ta' ħajja hija xi ħaġa traġika. Tużewġ naħat is-sitwazzjoni umanitarja diġà prekarja fil-Gaza u da l-affarijiet ovvjament marru għall-ar imma l-għajnuna umanitarja għada disponibbli. Il- il-frontieri baqgħu miftuħin bejn f'xalom biex jgħaddu il-prodotti. Eh, L-ikela lissa mhuwiex ma naqas il-World Food Program għadu għaddej b'attivitajiet tiegħu ta' tqassim. Il-provvista ta' dawl ta' Gaza sissa ma ġiex eh, ġiġ affettwat iżda mediċini u eh, ilma hija problema u għatijan osu provvisti. Aħn il-ġnus mawda qed tagħti l-Unjoni Ewropea qed tagħti l-għajnuna tagħha fil strisċa ta' Palestina ta' Gaza fil-Palestina. U aħna nafu li ħafna mill-Palestinjani hemmhekk huma rifugġati imma qed nagħtu wkoll assistenta diretta finanzjarja biex ngħinu l dawn il-familji ta' Palestina. Eh, Palestinjani. Aħna qegħdin nagħtu servizzi soċjali wkoll f'dan ir-rigward u aħna qegħdin naħdmu bisħieħ biex eh, naraw illi il-frontieri ta' Kerel Sharom Gaza ikun iktar sikur u illi il-profisti komplu għaddejjin u aħna lesti edin emmek lesti biex nerġaw nattivaw il-missjoni bamrafa l-ġala darba kondizjoni ta' sigurta jippermettu sabiex naċċettaw illi kunem Rwol ta' parti terza eh, li tiġi idma tqabbis ħieħ fi xogħol tagħha kif aħna kellna f'dajjin. Eh, eh, kien hemm tiġi ta' sikurtà l-Unjoni Ewropea t-sokta fil-talbit tagħha biex ikun hemm waqfin immedjat għal kull tip ta' traffikar ta' armi f'Gaza. Fl-istess waqt l-Unjoni Ewropea għadha qed titlob għal ftuħ tal-frontieri ankondizjonali u sostenibbli għall flus ta' għajnuna umanitarja, prodotti u persuni mill u lejn istriċa ta' Gaza. Il-pożizzjoni ta' Gaza għadha mhux sostenibbli sakemm eh, tibqa eh, mifruda politikament mill-mixxat tal-ponent. U aħna lesti bħala unjoni Ewropea li ngħinu fil-rkupru ekonomiku ta' Gaza u naħdmu rib mal-autoritajiet palestinjani u l-gvern eh, tal-Izrael skont il-rezoluzzjoni tal-Kunsil eh, ta' ġnus maquda ta' 1860 Palissa il-violenza zdidet eh, fil sfond ta' bidla fil- fil-pajsaġġ politiku fil-reġun u jdan jurina kemma tibqa fraġli reġun. Jekk waqfu l-konflitt dan jista' jgħin il-stabilizzazzjoni tar reġun kollu kemmu u jippremja li daw kollha li huma impenjati lejn nuqqas ta' violenza. Għanna e, l-Unjoni Ewropea għandna interessi kbar li nwettqu l-anujiet tal-awtoritet palestinjani, relazzjonijiet palestinjani għal dak li huma wkoll sikurtà u l-intejbu relazzjonijiet bej Palestina u l-Izrael u jekk dan il-waqfin ta' ġlied jiġi u sew ta' ħajjejn iżda mhux ikun biżejjed għaliex jeħtieġ li nsibu soluzzjoni sostenibbli għal Gaza u ħafna iktar urġenti minn qatt qabel. Il-soluzzjoni fuq żmien twil illi mhux se jippermetti illi kun hemm sensi l-oħra ta' violenza, attakki oħra ta' violenza u għal dan il-għan u komissar jkun malajr li l-Unjoni Ewropea ser saħħaħ u tintensifika il-kontatti tagħha mal-imsiba taħba mal-imsiba taħba taħħa mal-kwartet u l-partit kollha u l atturi kollha u l-enin biex tara kif sir toħloq dinamiku ġdid fil-proċess ta' paċi. Memri onorevoli, jiena għadhom kif tawn informazzjoni li leġittu? jikkonfermaw ftejji fuq il-waqfin ta' ġlied. Aħna ħan nippruvaw nikkonfermaw din informazzjoni ma jina xtaqt nejdilkom minna aktar dew minn dwar dan l-iżvilupp reċenti. Grazzi sew. Grazzi sew ta' din l-informazzjoni dettaljata minna tal-Presidenza tal-Konsil. Issa, fissem il-gruppi politiċi għanna kellima l-ewel fissem il mpp e eh, Issur Sala Franka. Grazie ta' President, Signor President eh, tal-Konsil, eh, Komissarju, Signori. Għal darboħra il-derit ta' orrur fil-vant nofsani xokjawna l-kol, ħafna tfal midruba, sitt minnis inqatlu minħabba li ġew sospettati li kienu kollaboraturi mal izrael u ħafna ħafna iktar nies sfaw maqtula minħabba l-bombi li sparaw minħabba l-Iranjani u issadna kif konfermajna waqfin ta' wara attività uh, intensa mill-partijiet um, kollha turi ewlenin, il-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus uh, Maquda, s-Segretarju tal-Istat ta' Stati Uniti, il-mobilizzazzjoni tal-Ministri tal-Garbija, il-Franco Katari, il-Pjan Franco Katari, kif ukoll il-rezoluzzjoni, stabilimenta rezoluzzjoni rigward is-Sirja um, fiġus Maquda u naħseb illi hawnhekk qegħdin bla klir. Is-sitwazzjoni tant hija gravi li barra il- fatt li aħna nħossuna li ma nistgħux ma nistaw nagħmlu xejn u frustrazzjoni li ħareġ mill-considers maquda l-bira aħna rridu naraw kif ħan nipproteġu il soċjetà ċivili, kif aħna nipproteġu il-nies fuq il-post fil-art. Aħna nafu kemm it-Tunisa mill-2008 ċirkustanzi qed jaħdmu kontrina inti għandek il-fermentazzjoni tal-rati palestinjani, għandek elezzjonijiet f'jannar, għandek il-problemi eh, tal-bombi fl-Iran. L-Unjoni Ewropea trid tappoġġa biss dan il-waqfin tal-ġlied Zeġenu għedu għacħara, ma għatma ħajkonna stabilta fil reġu jekk ma jkunux nistaw nindirizzaw l eru ta' dawn l inġustizji U għanna bżon naraw eżattament għal-fejdim din il-mibeda eh, fil reġu Grazzi, fissem soċalisti il-sur Kejzer. Eh, L-Sinjora Kejzer. Kien hemm wis wis telf ta' ħajja x'tixrid ta' dem tbatija. L-aħbar li inti tajtna għal-menu hija stista soljef għalina. Ista jridu nappoġġaw ir-rappreżentanza leġittima e, tal-President Abbas għal-ġinus maqda. Għaxġen isu marru l lura l-operazzjoni tal-2008 fejn kienem hemm attakki u esekuzzjonijiet kien hemm bombi li twadbu minn istriċa ta' Gaza u probabbilment Hamas influenza din il-boni l-attak ta' bomba li sar f'Tel Aviv għalkemm dan mhux konfermat, imma aħna rridu nagħmlu kwestjoni fuq President Abbas għax dan mhux qed jiġi eh, mħeġġeġ li il-kastija kastijaw l ġusma da, Aħna issa jaf taqa fuq spallitna li il-responsabilta illi konna għal ewlin hawnhekk li involvi Irridda tana ġenwina u dan jinvolvi illi aħna noffru Palestinjani art illi sikura bejn 6-7 frontieri. E, e, e, niftakru illi Sudan qabel ma definixajna definixxew il frontiri kien hemm il-gwerra bamba definixxew il frontiri Il-Palestinjani kienu qegħdin iduru ma iġru ma l-kurrituri ta' ġnus maquda mill-1990 iżda is-soluzzjoni tista' biss isseħ b'saħħa, forza, ma nistawx nippermettu l-Palestinjani jħallsu għarez għal falliment jgħan ħafna l ġittu ġid li aħna negozjajna dan il-ftemiet ambizjużi għanuna biex nifil qoddim din il-krizi, nadi l-kondoljanzi tijaj l-vitmi tal-familji ta' zewċ naħat, ma nasibx, ma nasistax nifem għal dawn għandhom e, ħalsu għares tal-responsabilitajiet u tabijiet tana. Fissam l-għalde? Onorevoli Nate Eitenbrook. Grazzi, President, President tal-Konsil, Komissarju, iktar bina xar snin ilu. Il-negozjatur tal-Palestina il-taqa mal ma flaqa tal-affarijiet esteri u qal illi dem huwa iktar qawwi mill-bil-fidi tagħna. Ma fajn nbidlux. li nibdew naraw eżattament minn fejn bdew l-affarijiet. Dejjem kien ħaddieħor illi beda l-affarijiet qabel ma kien hemm skalazzjoni tal-reazzjonijiet, affarijiet wallar. Jiena ċerta eh, ċerti li dan eh, il-grupp jaqbel ma dan il-ħsieb u li nistaw waqfu għal-waqfin tal ġlied anki blajnuna tal-ġittu, parċipanti kollha tal-negozjati u tamaw illi jissa dan il-waqfin ta' ġlied ikun dejjimi. Naqbel mal-kollegi, aħna irridu nagħtu semna biex ikun hemm dan il-waqfin ta' ġliet permanenti. Ma dan jista' jseħħ biss jekk ikun hemm eh, koeżistenza fil-paċi mal bejn Iżrael u Palestina. Jan tama li il-bidliet illi kienem fil-reġun kollu u l-avvenimenti tal-ġranet li ġejjin jagħmlu tal-imod illi il-status quo mhux aċċettabbli. Ma nistax ma jistax eh, jibqa' jibqgħu l-affarijiet sejn kif huma u l-wieħed irid isib soluzzjoni paċifika għal eh, ġejjini għal nista l izraja kolla, Palestinjani kollha. l-Onorevoli Kombendit. Naħseb li aħna bżonn ngħidu l-affarijiet kif huma. Il-verità hija li hija mhux li nibbombardjaw l izraeli jew nattakkaw it-Tel Aviv illi ħajkonna stat tal-Palestina. U li mhijiex u mhux billi nkomplu il-politika tal-Palestina tal-settlement milli li ħaj maslu għas-sikurta tal-jamna ħajja oħra. Il-Parlament irid jerfa' responsabilità tiegħu wkoll. Indi naħsbu iktar dwar strateġija paċi u dan ifisser illi aħna irridu ngħidu iva bla dubju ta' xejn għal possibilità jew id-dritt illi għandhom Eh, l-Izraeljani illi ħarsu eh, eh, istat taħħom opportunitajiet IVA l-Palestinjani li qegħdin ħarsu il-stat taħħom ukoll li mhuwiex okkupat mis-settlement. U dan għandu jkun l-approċ illi Abbas irid jaċċetta. Jekk ma nagħmlux dan mela nkun qegħdin nappoġġaw dawk il-persuni ma jridux jaraw il-paċi. Aħna rridu ngħidu maċċar li nappoġġaw l approċċ ta' Abbas meta morru u din miġnus ma'uda u nitolbu li jkun hemm rikonoxximent biex isiru biex ikun hemm status osservatur. Jekk aħna musta neħu dan il-blokkejt fuq Gaza, mela musta jkun hemm paċi fir-reġun. Inti ma tistax daqbat u tagħmel u titfa' ċint madwar eh, eh, għattani su t-pretendi dawk ħajbqaw l kemmek. Ovvjament, hija terribli li wieħed tal-bomb billi fuq Iżrael iżda l-affarijiet daw bl-affarijiet biss jistgħu jieqfu jekk il-nies li qegħdin jiesu ġo Gaza għandhom eh, ċans li jiexu ħajja sura ta' nies. U għalhekk iridu ngħidu iva għal identità u sikurtà Iżraeljana ejja neħu l-blokkejt u nappoġġaw il- ħamas ehm, ukoll fl-ġus maquda. Grazzi. Mm, onorevoli, hemm blue card danzi. Tixtieq tweġeb blue card? Sewa wis. Mela jekk jogħġbok. Mistoqsija. Grazzi, sur kon bendit, intaħseb illi l-sforz illi wieħed jiftaħ ix-xixxa ta' Gaza għal attività um, ta' mniedem u attività um, oħra hija mod kif wieħed jista' l armi um, speċjalment mill-Iran. Eżis kollega, Jinnidlek inti taħseb illi il imblok fuq Gaza waqqaf illi il-bombi u l-Gaza? Le, għax xilom jubatu il-fuq mill-elf minn meta daħal l-imblok, ġifiri forsi kun utli li t-prova tista' tifhem il-imblok illum il-ġurnata t-tnaħħa, u mbagħad minn flok nitfaw kontroll internazzjonali biex in-nies jista' jkollhom ċans li jerġgħu jibnu ħajjithom Gaza, jkollhom kontrolli s-Rotanis. Eh, anki meta tkellmu dwar il-mini taħt l-art u hekk, jekk inti ma tippermetix illi jkun hemm illi eh, materja kostruzzjoni titħol f'Gaza u prodotti bħal dawn li fil-Gaza, mela ħadd kompli di situazzjoni għedin fi għallu. A következő felszólaló az Európai Konzervatív. Grazzi l-kellim li mis fissem il-grupp PCR e u għassur tanok kek joġbok. Inti għandek l-identità zbaljata, Sur President. Di l-axar, l-attivitajiet li seħħew l-avvenimenti f'daw l-axar jiem Kifu li jinkludu wkoll long range missiles iranjani eh, għandhom konklużjoni ta' diversi mwiet u ħsara fl-infrastruttura. Kull stat għandu dritt illi jiddefendi ruħu skont l-artiklu 51 tal-ċarter u l-Izrael allura għandu kull dritt li, li jipproteġi ruħu. U il-Hamas eh, eh, barrukaza kbira edin eh, jimmiraw diversi missili lejn postijiet fl-Izrael li huma mimlijin u fulati bin-nies ma jista' jkun hemm l-ebda prospett ta' paċi meta il-Gaza hija mmexxija minn organizzazzjoni terroristika li trid id-distruzzjoni ta' Iżrael. Ovvjament nixtiequ naraw negozjati bejn iż-żewġ naħat. Imma jiena mniex konvint minn din il-kawża tar-reżoluzzjoni fuq l-istatus ta' stat għal palestjani għax dan ifixkel il-bidu ta' negozjati. Laqqas nista' inkun konvint mi xewqa li neħħu l imblokki la' xina niddubja verament jekk il-mekanizmi internazzjonali ma jistgħux jassiguraw jekk ikun xem kontrabandu ta' armi li jidħlu fil-Palestini. Fl-aħħar net jina jiddispeċini għall-10 ministri mweġġajn f'Tel Aviv u li ħajamila differenti, diffiċli ħafna biex ikun hemm dan, dan il waqfi miġlil. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Tenok. Grazzi, Sur Tenok. Lest li twiġa pal blue card, jina dejjem eh, lest li eh, eh, naċċetta blue card, Sur President. Sur Murphy, Sur Murphy, għet s-sassi, Sur Tenok, verament taħseb illi dal ġliet li jem kontra in-nies fil-Gaza għandu xan ħaġa xaqsam mal-protezzjoni tal-Izraeljen ma tarax ma tarax ma tarax konnessjoni bej dan il-ġliet li għaddej u l-elezzjoni sessir fjanna li ġej ma tafx li dan il-ġliet wasal wara il-til ta' tifel ta' 12 sena li kien qiegħed jilab il-ballun f'Gaza u kif tiddiskrivi l-ekkim sejħa surgical strikes meta għat ta' nies ċivili ġew maqtula inklużi tfal tweġiba. Il-differenza importanti huwa li l-Izrael ma timmirax iċ-ċittadin kif jagħmlu l-Ħamas u l-ġihad meta jitfaw ir-rockets fuq Ġerusalem u Tel Aviv u ma jippruvaw eh, jiddistruġġu eh, miri militari u ħaġa traġika li li imutu tfal u nisa u nis ċivili imma lan mhuwiex dan. Grazzi memx attakk fuq in-nies imma fuq l-istruttura militari f'Gaza skont il-kellim. Peress li l-onorevoli membru għal dejjem Leslie wieġeb għandek minn issa nofs minuta l-kellim li jmiss. Sur Tenok jiena dejjem nammira il-mod kemm inti taf u kemm tifhem il-kwistjoni li inti titkellem fuq missa inti semmejt xi avvenimenti isu kien xi tip eżerċizzju ta' sparar fil-vant nofsani. Jina insaqsik ma taħsibx li l-avvenimenti qed isiru issa għandhom ifakruna li għandna bżonn insibu soluzzjoni politika ġusta għal vant nofsani u niedu negozjati bis-serjetà fuq il-possibilità futura għal żewġ stati li jridu jgħixu flimkien. Ovvjament jina tkellim dwar dan, jina qed nitkellem favur soluzzjoni bejn iż-żewġ naħat li jgħixu flimkien f'paċi u sigurtà. Ovvjament aħna l-koll nappoġġjaw dan bistat Palestinjan imma li għandna bżonn huwa li jiefu ċessazzjoni ta' ta' atti terroristiċi kontra l-Iżrael b'mod li żewġ naħat ikunu jistgħu jiġu fuq mejda waħda għal negozjati għalissa meta rockets ikun ġejjin fuq it-territorju ma naħseb li għandhom konfidenza fuq l-idea ta' soluzzjoni ta' żewġ stati.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 il għaliex ix-xeba il-xita ta' Ammas kif ukoll l-attakki l-oħra li għaddejjin qed jagħmel din il-verżjoni ta' violenza fuq il-konflitt ta' Gaza. id-difiża id-difiża leġitma minnaħat tal-Izraeljani hija f'waqta u jiena rrid nuri ammirazzjoni għal il-kapaċità li huma jikkontrollaw minnaħat tal-Iżrael tal-Iżrael f'din l-eskalazzjoni ta' vettur ta' dil-vjolenza. Dawn huma żewġ punti importanti li hemm fir-riżoluzzjoni na favur il-paċi f'Ġerusalem inklużi Palestinjani kif ukoll Iżraeljani. Kulħadd irid jiġbed ir-responsabilità tas tiegħu u jina kontrarju għal dawk il-forzi kollha fil-vant nofsani li jedin jidjeddu l-istat tal-Izrael. Huwa importanti li aħna jkollna messaġġ taj urġenti minn ħata l-Unjoni Ewropea u d-dim dawn is-sinjuri tal-gwerra tal-Ammas il huma l-Eġittu wkoll u t-Turkija. Grazzi. Grazzi ħafna għax xelluk Ewropew 3 minuti, il-kellimni jmiss. Grazzi ħafna, President. F'dan il-waqt jidu naraw is-saħħa tal-politika illi tieħu sopravvent fuq il-forza tal-vjolenza nispera nistgħu insibu bil-bażi għal paċi dejjema u soluzzjoni bejn żewġ naħat. Imma Ma nistgħux nispjegaw dan billi jkollna il-protagonisti fuq l-istess eh, tarġa. Għandek dawk li għedin jikkolonizzaw u għandek dawk il huma kolonizzati. Jek inti titkellem fuq għadu, inti tkun qed fiskel il- pożizzjoni ta' daw it-tnej li kollom eh, proċess ta' dialogu f'daw l axħar 20 sena li kienu qed jiprofaw jitħlu fih. Kien hemm umiljazzjoni oħra minnaħa lejn l-awtorità Palestinjana ġiet li ġiet għalhekk eh, umiljata u l-Iżrael qed qed jafsu kemm jistgħu fuq Gaza. Aħna rridu rispett għal liġi internazzjonali għanna gruppi eh, terroristiċi u koll li jedin jihdu sem, issa il-biza qed tintubza bħala eh, arma tal-politika u rridu naraw elezzjoni sura fil-Palestina fil palestina u għet jamlu mill-aħjar, għet jamlu l-almu taħħom biex ma jħallux il-Palestina s-sir membru assoċjat tal-ġnus ma'uda. Għanna verment nistow eh, namlu użu mill-artiklu 2 tal- tal-proċess tal undaxlu l-gvern ta' Abbas bħala membru assoċjat. Ejja niftakru dak li intqal li kienet fuq e, kittieba li kienet uħani kota minn għanda jekk intom imħazbin fuqna waqfu iqfu mill tiddefenduna bil-missili minn flok ma jkollna eh, l-operat ta' difiża organizzaw operat operazzjoni u ma tistax tgħid aħjar minn hekk u intefa' in, in il-mikrofonu. Grazzi ħafna għanna blue card. Tixtieq twieġeb? Iva, għandek il-kelma. Is-Sur Belder għandek il-kelma. Grazzi il-kollega tiegħek mill-Partit Irlandiż illi qed jinsinwa illi din l-escalation qed tintuża bil-elezzjoni li del ġejja f'jannar. Din hija sinwazzjoni verament ta' min ikkundanna skont il-kellim u manda l-ebda bażi. Kull min hu konxju ta' sitwazzjoni fil-vant nofsan li jinsegwi għal dawn l-aħħar xhur din l-escalation għaddejja għaliex l-ammas poġġiet flimkien eh, daħlet flimkien ma' gruppi oħra tal-Qaida. Iġifri trid tibbaża ruħek fuq dak li qed tajt inkella eh, assolutament mhux aċċettabbli. L-ewwel ħaġa armajn erba' snin il-Ħamas kienet taġixxi bħala moderatur li tfittex biex timponi l-verità, anzi li tpoġġi il-waqfin mill-ġlied dawn huma il-ġihadismi militari li qegħdin jisponsorizzaw dawn l-armi u mbagħad hemm eh, mexxej militari illi għamilha possibbli illi ikun hemm dawn il-kunem il-priġunieri politiċi u militari li jiġu skambjati u dan il-penxej militari inqatel. Da kollu qed isir bilan tal-elezzjoni li ġejja. Issa kellimni missa minuta. Jiena nixtieq nagħti merħba l-aħbar ta' waqfim il-ġiet possibbli u dan juri dan huwa moment fejn għandna na n nuru għada. naħseb li dan huwa ċessa fuq li Eh, jagħmilha possibbli biex nistudjaw is-sitwazzjoni aħna hawnhekk f'din il-kamra għandna nkunu qegħdin flimkien u maqudin fl-attakk eh, kontra Tel Aviv li seħillum għanna niddefendu l-Iżrael li tiddefendi ċ-ċittadini tagħha minn attakki bir-rockets. Verament għandna niżaminaw ir wol ta' dawn l-istituzzjonijiet żgur li qegħdin nitfixklu il għaliex qed inħallu situazzjoni biex tiżviluppa battakki kontinwi fuq inħat isfel tal izrael kontra Gaza huwa meta ikun hemm violenza kbira li aħna fu li nieħdu nota. Verament irridu naġixxu bħala honest brokers bħala istituzzjoni, irridu verament naġixxu nibdew u mhux noqogħdu nitkellmu fuq stat ġdid u dim il-ġnus maquda ma rridu nibdlu nibdi konfidenza ġdida għal soluzzjoni fuq medda ta' żmien twil. Are you ready to answer a blue card? Yes, li twieġa pal blue l-esta li twieġa pal blue card, grazzi. Jekk joġbok dwar is-sigurtà tal israel u d-difiża taċ ċittadini tagħha. Di tista' tiġi assigurata permezz tal-postponiment tal-rekonoxximent ta' stat palestinjan naħa tal-Nazzjonijiet Uniti meta nafu x'inhu ma' demografiċi fil-reġjun u dawn id-demografiċi huma kontra s-sigurtà tal-Iżrael. Jekk la fejt isegwu kif bħalissa d Nixtieq ringrazzja l-mistoqsiji għal-mistoqsija l-kollega ti għandi għandi ħafna esperjenza fuq proċessi ta' paċi fil-konstituenza tiegħi nista' ngħid onestament biex għana nibnu paċi jaħħarija aħna rridu nibnu konfidenza. Jien ma naħsibx li aħna ħan l-konfidenza billi aħna nsegwu aġendi oħra ħlief dik ta', bini ta' konfidenza bej iż-żewġ atturi eh, fuq din kwistjoni partikolari aħna rridu nħarsu lejn dak eh, li verament xem bżonn biex dawn iż-żewġ partit jerġgħu lura fuq il-meta ta' negozjati daqs kemm rridu neħtu ħsieb ukoll kwistjoni palestinja dan huwa l-bini ta' konfidenza li nkunu honest brokers u nassiguraw li aħna wkoll inkunu ġusti f'dak li nagħmlu. Grazzi. Bħala konklużjoni ta' din id-diskussjoni il-Presidenza tal-Kunsill nitloba biex tagħlaq. U tqassajdu onorevoli membri, bħalissa jina f'pożizzjoni biex nikkonferma illi hemm waqfim mill ġdiet illi ġi maqbul għadu ġi mħabbar mill-Ministru eh, tal-Fajt Barranin Eġizzjan u mis-Segretarju u mis-Sinjura Clinton għall-Istati Uniti. Dan seħ ftit minuti ilu u daħa jibda fis-seba ta' filgħaxija GMT dan il-waqfien mill-ġlied. Bilin noħol u diskussjoni, bilin zommu diskussjoni fuq is-sitwazzjoni f'Gaza, il-Parlament Ewropew wera għal darboħra it-ħassib ġenerali tiegħu għal popolazzjoni ċivili fir-reġjun u l-appoċ kostanti għal paċi aħħarija fil-vant nofsani. B-130 ruħ maqtula f'Gaza u ħamsa fl-Izrael sal-biraħ fil-axija ħafna tfal nisa u rġiel u iktar imwiet f'Gaza l-lum aħna eh, għanna dover lejn daw iċ-ċittadini maqbuda f'dan il-konflitt biex namlu l-almu tagħna, namlu kull konflitt biex nikkonsolidaw u nsaħħu dan il- ftejim ta' eh, waqfim il ġdid mill-ġliet u eh, soluzzjoni ħarija kontra l-izolazzjoni palestinjana anka ġurnalisti kienu membri kienu nies li nqataw, li nqatlu u jina nixtieq li nassigura li l-ġurnalisti jkunu protetti. Jina wkoll nikkundannaw, aħna wkoll nikkundannaw il-qtil għan il-seba palestinjani e, il seba palestinjani li ġew li inatatilhom il-mewt b'mod sommarju f'rekonċiljazzjoni għandha tkun l-element l-iktar importanti għal soluzzjoni li jdum. Is-sitwazzjoni fil-Gaza waslet għal zieda f'tensjonijiet fil-West Bank. Wara użu ta' wara l-użu ta' armi fit 18 16 ta' novembru li għadda. Importanti li aħna naslu e, għal soluzzjoni u dan jista' jkun biss permezz ta' rikonoxximent ta' stat palestinjan. L-Unjoni Ewropea b'mod konsistenti talbet għal rikonċiljazzjoni f'dan ir-reġjun u irrokamandat daw sforzi sa mill-bidu tal-firma tal ftejim ta' konċiljazzjoni f'Mejju 2011 u qed toffri soluzzjoni ta' żewġ stat li aħna qed nitolbu u dan li għandu jista' jkun biss l-uniku triq miftuħa għal paċi kemm għal naħa kif ukoll l oħra. Eskalazzjonijiet u violazzjoni u violenza li rajna f'dawn l-aħħar jiem